strateġika, kooperazzjoni strateġika fil ġdida kontra kriminalità serja u terrorizmu bejn l-Emirati Arab Mauda u l-Europol. Issa nagħti l-kelma lir rapporter għal erba' minuti. Grazzi, President. Għawnek edin nirreferu għal ftejim bejn l-Uffiċċju tal-Polizija Ewropea Europol u l-Emirati Arab Mauda biex bekk ikonna strateġija kontra il-ġlieda tat-terrorizmu u anki meta naraw il-moment partikolari li għaddejjin minnu irtikonna sforzi kbar biex bekk niġġieldu avvenimenti kriminali illi jolqtu u iċ-ċittadini tagħna. Bekk u importanti wkoll noħolqu kondizzjonijiet biex bekk dawk li wet u rejati ikunu jistaw jidru qudiem il-ġustizzja. Dan il-ftehim illi il-Kunsill approva fil-waqt li jistenna konsultazzjoni mal-Parlament se jwassal għal kollaborazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Emirati Arab maquda biex bekk jiġu mid-ġilda l-organizzazzjonijiet kriminali biex ikun hemm skambju ta' informazzjoni biex ikun hemm prevenzjoni ta' reati ikun hemm ukoll riżultati ta' analiżi strateġiċi. Dan il-ftehim huwa strateġiku u mhux operattiv jiġifieri m'hemmx il-kwistjoni ta' dati personali u anki jridu wkoll nisqu illi dan il-pajjiż qed ukoll jittrasforma ruħu f'baċċir fejn ikun hemm ħafna ħafna minn dawn ir-reati. U allura dan huwa pajjiż ta' destinazzjoni ta' finanzjament li ġej minn attività illeċita, il-frodi tal-VAT għad-dannu ta' stati Ewropej għal riċiklaġġ ta' flus illi ma jkunux natfa. U għallura jt ikun hemm koordinazzjoni tal-Europol biex bekk ikun hemm soluzzjoni konkreta għall investigazzjonijiet fejn ikun hemm stati Ewropej involuti. U għallura bekk inkunu nistgħu niġġieldu dawn l-attivitajiet permezz ta' kooperazzjoni fuq livell internazzjonali. Fid-dawl ta' dak li għadna kif semmejna, irid ikun hemm ukoll il-partiċipazzjoni tal-Parlament Ewropew u allura irid ikun hemm proċedura f'dan il-każ speċifiku jiena jiena prezentajt rapport illi jappoġġa l konsil biex bekk ikonem ftejn bel Europol u l-Emirati Arab Mauda biex bekk ikonna ġlida kontra terrorizmu u dawn il organizzazzjoni kriminali. Grazzi. Catch the eye issa. Just a minute I ask the list. Il-President titlo pal-lista. Issa għanna tlet kellima. Is-sur Marjas jibdejk joġbu. Grazzi, President. Hawnhekk qegħdin nużaw żewġ lingwi differenti meta nitkellmu dwar terrorizmu. Speċjalment netta nitkellmu dwar l-Emirati Arab maquda l-kollaborazzjoni mal europol għaliex nafu li apparti mit-Turkija hemm xi stati Arab illi qegħdin jappoġġjaw lill ISIS Fis-16 ta' Diċembru ta' Novembru, The Guardian, il-gazzetta Ingliża, publikat dokument eh, Amerikan li kien jirreferi għal rapporti bejn ISIS u l-Arabja Sawdita u pajjiżi oħra fostom u l Emirati Arab Mauda u allura biex niġġieldu it-terrorizmu tal-ISIS irridu naqtaw ir-rabta bejn it-terroristi u l-finanzjament jekk l-Emirati Arab iridu jikkontribuxxu għal ġida kontra terrorizmu qabel xejn iridu jaċċettaw huma wkoll il-refuġati Sirjani illi qegħdin jitlu fil-Greċja u stati membri oħra Ewropej. Inkella l-kumplament huwa biss politika ta' propaganda, klim firaħ filosofiji illi waslu biss għal eh, sitwazzjoni situazzjoni fejn edin jeħbew ir-relazzjonijiet mal-ISIS. Il-kelima li miss. Hawnhekk qegħdin naraw li għandna seba emirati illi għandhom eh, autonomija limitata, għandna żewġ emirati li qegħdin jiddominaw u allura għandna mbagħad sitwazzjoni fejn għanna il-ġit tal-pajizi li huma ġejjin minn portijiet u dawn edin eh, jaħbu attivitajiet illeċiti u anke tikun hemm kull ċertu reċiklaċċi illeċitu u allura dak li qed isir minn dawn l-attivitajiet, l-eviżjoni fiskali, il-frutti tal-VAT qed jiġu imbagħad investiti fl-Emirati Arab fejn il-protagonisti ta' dawn ir-reati qegħdin jinħbew. Għandna żona ħilsa hawnhekk għandna tax haven illi qed iwassal għal dramma li qed tolqot lill-Ewropa u allura għandna attivitajiet illeċiti li qegħdin jgħinu wkoll it-terrorizmu. U dawn huma qegħdin eh, jistriħu fuq il-frodi tal-vet. Državama bliskog i srednjeg istoka predstavlja temel zajedničke borbe. Grazie ħafna. Kooperazzjoni interistituzzjonali ma' pajjiżi ta' vant nofsani u il-vant u huwa wkoll e, immirat biex bekk niġġieldu terrorizmu u rejati b'affiljazzjoni ma' terrorizmu, però jrid konna bażi soda biex nagħmlu hekk, ma rridux ninjoraw e, l-aġir ta' ċertu pajjiżi tal-golf illi formalment jikoperaw mal-punent iżda minna min-naħa l-oħra huma qegħdin jinċitaw il-fanatizmu reliġjuż qegħdin jisponsorizzaw ukoll il-vjolenza terrorizmu. Seqsal il-waqt meta raġunijiet ġeopolitiċi għat-tolleranza ta' tertu ipokrazija mhux se tkun biżejjed biex niġġustifikaw il-kooperazzjoni tagħna ma' xi imsieħba illi mod miftuħ qegħdin jisponsorizzaw gruppi li qegħdin jeddu il-ħelsin u l-libertà tagħna u jiena nittama li din il-kooperazzjoni se tiġi ukoll implementata bissieħ u tkun ta' eżempju. Grazzi. Il-Kummissarju Jurova jkjoġaba. Signora President, onorevoli membru, aħna ħadna nota ta' talba l-Parlament Ewropew biex nappoġġaw il-konklużjoni għal dan il-ftejim ma' l-Emirati Arab Mawda. Skont eh, l-speċjalisti tal-Europol dan il-ftejim se jkun l-ewwel pass biex ikonna kooperazzjoni msaħħa biex bekk nindirizzaw il-kriminalità organizzata b'mod partikolari ta' natura ekonomika u finanzjarja fi ċirkostanzi attwali u meta nqisu wkoll l-instabilità ġeopolitika f'din iż-żona nittamaw illi l-ftejim iwassal għal benefiċċji l-Unjoni Ewropea fl-isforzi tagħha biex tipprevjeni u tiġġielet kriminalità serja u organizzata. Madanakollu l-Kummissjoni tixtieq ukoll tikkumenta fuq punt erba' tar-riżoluzzjoni tal-Parlament fil-kuntest tan-negozjati dwar il-regolament Europol ġi miftijem illi il-Kommissjoni u koltejn il-dispozizjonijiet li nsibu fil-ftejm ta' kooperazzjoni bej Europol u pajzi terzi biex bekk ikun hemm skambju ta' data personali. Il-ftejm ta' kooperazzjoni bejn Europol u l-Emirati Arab Mauda ma jindirizzax l-element ta' skambju ta' data personali. Bekk il-Kummissjoni temmen li valutazzjoni skont punt erba ta' risoluzzjoni ma tkunx adattata. Grazzi. The debate is closed. Dibattitu jina la' hawnhekk nivvotaw għada.